l-autoritajiet kompetenti ta' Franza xġara jiet il-President mela l-autoritajiet franċiżi talmu biex tiġi kanċellata l-immunità parlamentari tas sinjura Milena Troċinski f'kas talbu wkoll l-istess immunità fuq Jean-Marie Le Pen u skont regoli